Ura naħseb li wasal iż-żmien biex li lil Assad biex ehm, jitlaq minn hemm. situazzjoni sitwazzjoni ta' rifugġati li qed jidħlu fl-Ewropa u għandna nżommu dan f'moħħna nafu li qed eh, jitħejju xi laqat biex eh, jippruvaw jilqgħu il-problemi li qed et eh, se jaraw iżjed il qoddim bekk spiċajna l-kellema u bekk għandna ehm, delegazzjoni mill-Kamra tal- il-ċerman tal- mill-Brazil, minn kumitat tal-affarijiet soċjali u ekonomiċi mill-Brazil. U huma qed jattendu l-ewwel eh, laqgħa parlamentari tagħhom fil-Parlament. Din hija riflessjoni tad-dialogu strutturat li jsir membri tal-Parlament Ewropew tal-Kongress eh, Brażiljan kif inhu magħruf Jekk jogħġbok tistgħu tneħħu l-posters li għandkom minn fuq.

Um, sorry, I apologize for that. The uh, delegation will be attending the first... Delegazzjoni se tattendi l-ewwel uh, laqa interparlamentari bejn Brazil u l-Parlament għana. Sir President, huwa possibbli jekk insiru biex insiru nafu jekk il-membri ta' din il-Kamra kienu responsabbli għall incident hemm fuq. Nasab li din għasku informazzjoni li tajn il-parlament forsi għanna nkunu nafu min enom biex jitlu f'dan il-parlament. Forsi għanna nindirizzaw l-uffiċu tal-prezidenti, kħarġbok. Mela, jina sen kompli issa, jgħajt il-prezident. Għanna dialogu strutturat bejn il-Kongress Nazjonali tal-Brasil u l-Parlament Ewropew kif inu marru fil-ħosobija strateġika. fil, fil, fil tal-Unjoni Ewropea se tagħti idea tal-istat attwali fil tal-ftehim attwali. Mela, issa se nkomplu bid-dibattitu l-ewwel kellim huwa sur Kasolides jekk jogħġbok. Sur